sessjoni tagħna. Sur President tal-Kunsill, Signora Vice President tal-Kummissjoni u qed naraw ukoll it tess tal-bieraħ u huma kollha disponibbli kif ukoll il-minuti tal-sessjoni tal-bieraħ u għal daqstant nistgħu ngħidu li daw il-minuti ġew aċċettati tas-sessjoni.